Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet għal dak li għadni kemm ngħid, dawn il-ħatrit jiġu konfermati. Tajbwis, wisq. Issa, avviż formali importanti. Importanti għal sigurta legali. Ħanaqra dan kollu, ġifiri poġġu bil eda kunu komdi u smawni. Kifet fil-15 ta' settembru skont l-artiklu regolament 219 tal-regola ta' proċedura ħanna leġu hemm ombudsman ġdid. Nixtieq ngħidilkom kif il-proċedura elettorali seħ fit-2 ta' settembru 2014 fil-uffiċjal tal-ġurnal uffiċjali tal-Parlament ħajkun hemm l-avviż Umbat il-kandidati jridu jaslu sa 30 ta' settembru skont l-artiklu 2.19 paragrafu 2 il-kandidati imbat jridu jkunu konformi ma' serje ta' rekwiziti. Nishtin fakkarkom rekwizit partikolari fejn kull kandidat espressament irrid ikollu appoġġ ta' minn tal-inqas 40 membru minn żewġ stati membri minn tal-inqas ma tistawx tappoġġaw iktar minn kandidat wieħed fl-istess ħin. Jekk membru jiffirma għal iktar minn kandidat wieħed, allura mbagħad il-vot tiegħu ma jkunx validu. Dan ifisser jista' jfisser li kandidat ma jkunx ammissibbli, ma jkunx jista' jkontesta. Ġalla darba kandidat jintbat Bat li sem tiegħu ma tistgħux tpoġġu forma addizzjonali jew terteraw, ġifieri dak il-ħin li tiddeċidu tiddeċidu. Skont l-artiklu 219 paragrafu 3 il-kandidati li jkunu konformi mar-rekwiżiti kollha meħtieġa imbagħad jitpoġġew f'lista u dan jintbagħat lill-Kumitat tal-Petizzjonijiet Imbagħad probabbilment ikun hemm l-organizzazzjoni ta' smieħ lejn Deċembru. Dawn is-smieħ ikunu miftuħ għal membri kollha. L-elezzjonijiet se riseħħu fis-seduta plenarja ta' Jannar 2015. Il-Presidenza u servizzi tagħha disponibbli lesti jagħtu tweġibiet għal xi dubju u mistoqsijiet jistgħu jkollkom fuq din il-kwistjoni. Il-kumitati relevanti batunna wkoll ħames testi skont l-artiklu 2-3-1 ta' dawn il-korreġenda. Dawn il-korreġenda jkunu approvati jekk 24 sija wara dan l-avvis ikun hemm talba minn grupp politiku jew minn tal-inqas 40 membru wara li ikun hemm il-votazzjoni. Il-korreġenda huma disponibbli fil-sit tal-plenarja u ħajġu pubblikati fil-minuti